tradizzjoni ġusta li aħna kena bejnietna u nixtieq li aħna fil-ġejjin nkomplu naħdmu fil- ehm, mill-qrib flimkien. Ningrazzjakom. Ningrazzjakom. E, lissa naddu għal elezzjon ta' Viċi President u jiena sa nissuġġerilkom li fil-fatt l-iskadenza aħna nistabbilixxuha illi tkun illum fis-sitta u nofs ġifiri li intom għandkom skadenza sabiex intom tkun tistgħu trasqu il-kandidati u nomini tagħkom. Intom tistgħu trasqu il-nomini tagħkom fil-uffiċċju R0101. Ġifiri fil-kamra 00.1.1. sa' sitta u nofs tistgħu fil-fatt tgħaddu dawn in-nomini. Issa il-sessjoni ħanu waqfuha u nerġgħu nkomplu il-lejla fil-sa u nofs.